monthly slot uh, to which, as you know, we pay great, we give great. Kif tafu aħna nagħtu ħafna importanza biex eh, ntejbu il-kapacità ta' skrutinju tagħna fuq din il dan il-kompetent tal-reġizzazzjoni tagħna dawn it-tip ta' miżuri u llum ser nifukaw fuq id-direttiva fuq il-servizzi ta' ħlas fis-suq intern u r regolament fuq il-, -il Mizzati interchange għal transazzjonijiet ta' ħlas. Nixtieq infaħar Andrea Urija, eh, Oliver Sales, kif ukoll Rita Weizenbeck. Għal dak li għal PSD 2 li BA ħarġu żewġ dokumenti, dokumenti ta' diskussjoni tal-2015 fuq il-RTS tal-ġejjini fuq l-autentikazzjoni u komunikazzjoni sikura u dokumenta konsultazzjoni fil-11 ta' Deċembru fuq il-Pazz ta' RTS fuq il-qafas ta' kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni minn awtoritajiet kompetenti għal notifika ta' passaporti. U aħna nkunu interessati niskelmu iktar dwar dawn il-kwistjoni li huma involuti brabta mal- Interchange Fees Regulation, artiklu 7 tar regolament jeħtieġ il-iskemi ta' karozzi kif ukoll entitajiet ta' proċessar jkunu dipendenti f'termini ta' kontabilità u proċess ta' teħid ta' deċiżjoni. Fit-8 ta' Deċembju l ipa ħareġ konsultazzjoni pubblika fuq draft ITS fuq l-assijiet ta' dan iskemi tal-karozzi u entitajiet ta' proċessar il-klawżula ta' konsultazzjoni eh, għal 8 ta' Marzu U wista rridu nisimaw il-feedback fuq il dokumenta konsultazzjoni tal-IBA u l passi li mis kif ukoll il rjat tal-Kommissjoni. Allura nixtieq issa ndur lej is-Sinjur Andrija bat is-Sur Sales u s-Sinjura Bejtsemek għall-introduzzjoni fil-qosor. Jiena nitlobkom biex iżommu kemm jista' jkun ma' kwarta kull wieħed. Andrea. Sir Grazie ħafna President membri tal-Komitat nixtieq nirringrazzjak ta' din l-opportunità li naġġarnakom fuq ix-xogħol tagħna biex nirrispettaw il-mandat tar-regolament fida għal dik li direttiva tal-SPD2. Aħna nilqaw dan il-mandat għax hekk li BA tkun tista' tilqalanijiet tagħha għas single rule book kif ukoll kompetenza ta' supervizjoni dawn il-ħlasijiet tal-mut li ħaġa innovattiva l-aħħar li BA u koll impenjata ħafna għal anijiet tal-IFR u SPD2 biex ikun hemm iktar eh, kompetitività. Jekk ġobkom, nixtieq intikom stampa ġenerali issa. L-ewwel daqqatajn ħanajdu lajk. Kif semmejt irċevejna mandat skont l-artiklu 7.6 tal-IFR għal dawk li huma l-entitajiet ta' proċessar ta' skemi tal-vetturi biex hekk ikonna standards jistabbilixxu l-kriterji għal payment car schemes u l-entitajiet għandhom bżonn ikunu f'konformità trasparenza tal-teħid ta' deċiżjoni tagħhom. L-IBH ġiet informata minn dan il-mandat pjuttost tard wara n negozjati mal-IFR u meta sirna konxi ta' um, dan il-mandat kellna workshop fuq l-entitajiet kollha konċernati f'dan l-iż dan iżvilupp fl-2015 u mat publikajna abbozz tal-RTS f'Diċembru tal-2015 għal konsultazzjoni u kellna wkoll smigħ matul il-proċess ta' konsultazzjoni fejn kien hemm parteċipazzjoni tajba ħafna 55 rappreżentanzi minn iktar minn 12 l-entità. Issa l-abbozz tal-RTS jistabbilixxi l-Organizzazzjoni tal-Indipendenza li aħna għandna bżonn ġew bl-indipendenza tal-ġestjoni fuq livelloli u ċerti essenzjonijiet f'sitwazzjonijiet partikolari. Nixtiequ nizguraw l-allokazzjoni tal-ispiża skont l-ispejjeż bażata fuq l-attivitajiet u teħida deċiżjoni indipendenti għax nitolbu li l-kompożizzjonijiet tal-bordijiet ma jkunx hemm konfletti ta' interess. Irċevejna 16 risposta għal konsultazzjoni u qegħdin nivalutawhom biex nippubblikaw l-aħħar abbozz tal-RTS f'Ġunju tal-2016. Iġifiri, s-sena mi mitu bdejna x-xol tana nishtiq nikonkludi l-aġġornament fuq l-IFR u najdilkom il-li waqt li għanna eh, setat legali memx seta legali biex nizgolaw illi l-RTS u l-IFR mod ġenerali jkunu implementati mill-istituzzjonijiet finanzjarji u supervisati mill-autoritet nazzjonali. Fil-fatt biex inkonna dan ir-ruoli il-leġislaturi Ewropej missom ġabu l fart fil-kamp ta' applikazzjoni tal-azzjoni tal-IBA permezz tal-amendamenta għal regolamenti li temendi dawn il-entitajiet eh, ta' supervizjoni dawn l-iskemi tal-vetturi skont l awtoritajiet rispettivi minn emenda bħal din l-IBA ma tkunx tista' tiżgura il-konverġenza supervizjoni għal dan ir-regolament importanti tal livell wieħed. Issa niġu għal PSD 2 għanna 11 il-mandat taħt il-PS 2, sitta tekniċi u 5 linji gwida eh, eh, skadenzi ta' 12, 18 u 25 xar biex hekk f'jannar tal-2018 tkun l-aħħar skadenza u dawn ma relatati għal publikazzjoni, supervizjoni, arranġamenti ta' sigurtà, incidents reporting, il-ħolqien ta' reġistru tal-IBA, proċedura ta' ilmenti u sukrazzjoni ta' kumpens professjonali. Bdejna l-ħidma fuq seba' mill-11 ta' dawn il-mandati mod parallel u aħna diġà ħriġna eh, b'karta b'dokument ta' konsultazzjoni wieħed ta' diskussjoni kif tafu s-Sur President u dan qabel il-PSD 2 ġiet publikata fuq il-gazzetta uffiċjali. L-iktar mandat konverċali huwa li TS fuq komunikazzjoni ta' sigurtà u autentifikazzjoni żviluppata f'kollaborazzjoni rib mal icb Kemm il-PSD2 jkun jista' jasal għal din il-kompetizzjoni biex it-tejp l tagħha jiddependi ħafna fuq kif aħna nasmu fuq l-RTS jis definixxi kif il-banek se jkomunikaw ma l-isfidi tas suq iġifiri third party providers ridju jaċċedu għal kontijiet jibdew kontijiet jew jiksbu informazzjoni fuq il-kontijiet ċejna ma tija biss 12 xar biex naħdmu fuq dan il-mandat delikatu biex ikonna kontribuzzjoni bikri kif semmejt aħna diġa ħriġna diskussjoni eh, dokumenta diskussjoni għal xarrej għat li żviluppajna l-RTS li bija se konsidra wkoll it-trade-offs importanti bejn it-talbit u waħda minn dawn it-trade-offs għandha x'taqsam ma' talba li naslu għal eh, rata għolja ta' integrazzjoni fuq is-suq kollu kemm li bija timponi standard wieħed fil-fond ħafna eh, vizavi it-talba li kuna faċilitazzjoni għasmin suġerixi li l-BA tamel l-oppost, ġifir tipponi kriteri tal-livello li li permettu standards tal-industrija u soluzzjonijiet teknoloġiċi. Libija irċevet 118 tweġiba f'dan il-proċess ta' konsultazzjoni t-tieni livell għat soup fil-ħajja qasira tal-IBA il-konsultazzjoni biss fuq remunerazzjoni tal-banek eh, attirat tant eh, risposti u aħna qegħdin nevalutaw dan il-weċibiet u xinoħolġu eh, dokument fis-sajf tal-2016 u l-aħħar RTS jiġi finalizzat f'jannar tal-2017, jiġifieri fil-perjodu ta' skadenza ta' 12 xahar li ġi provdut fil-ares fil-SPD 2. Aħna kontenti mal-progressi għamilna bl-iżviluppar Eh, tal-mandati sissa, maħna ċerti li se jkollna diffikultajiet kbar biex nkunu nistgħu nilħu l għanijiet tagħna minħabba in-nuqqas ta' risorsi fil-baġġet tal-2016 li BA ma rċevietx iktar risorsi biex tkun tista' taqdi dawn il-mandati u fis-sar tal-2014 xejna mitluba biex nivalutaw ir-risorsi meħtieġa eh, fil-mandati, erba mandati u rispondejna li kellna bżonn tliet FTs fl-ewwel sena u tieni fit tieni sena u wieħed għal kull sena iktar tal-persuni paw il-mandati u nżommuhom imma ma kienniex ma ksibniex risorsi u l-mandati marru minn erba sa 11 u ovvjament aħna qegħdin f'sitwazzjoni pjuttost diffiċli. U għalhekk maħniex pożizzjoni illi nkunnu nistaw nilħu l-għanijiet kollha u nispettaw l-iskadenzi kollha tal-mandati u bdejna eh, namlu lista ta' prioritajiet waħda fuq il-Central Contact Points u l-oħra fuq il-Reġistru tal-IBN it-tama illi b'din it-traduzzjoni tkun utli ovvjament jiena l-est irrid nirrisponda l-mistoqsijiet mal-kollegi tiegħi li huwa kap tal-konsumaturi u s-servizz u l-unità tas-servizzi tal-ħlasijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna jiva ħadna nota mela ta' dak li intqal u għatħassib ta'kom u ta'na fuq il-kustjoni ta' risorsi għall-IBA kif ukoll il-punt li għamilt int fuq in-nuqqas ta' setat legali għal dik li hija l-implementazzjoni u l-monitoraġġ tal-IFR. Issa s-sur Sales mill-Kummissjoni. Għadilek il kemma Iva, Lodwa tajba, grazzi President, grazzi l-Komitat Ekon li permettina li konna diskussjoni fuq dan is-suġġett importanti. Ma tantx għandi xinżid nixtieq nikkonferma biss illi fil-fatt il-SPD 2 u l-leġislazzjoni tagħha hija konsidrata bħala ġislazzjoni importanti pożittiva wara l-azzjoni tagħha sena li għaddiet u grazzi lill isforzi tal-Parlament Ewropew biex jasal għal level ambizjuż ta' protezzjoni għal konsumaturi kif ukoll il-ftuħ tas-swieq qegħdin f'sitwazzjoni tradizzjonali ta' asma sew ta' responsabilitajiet bil-Kummissjoni Ewropea b'naħa waħda u l-IBA innaħa l-oħra. U sa' fejn qed naraw aħna fil-Kummissjoni kif ukoll eh, fidiċi tiegħi aħna qegħdin niffokaw fuq it-trasposizzjoni korretta ta' din il-biċċa kbira ta' leġislazzjoni. Dan aħna namluħ permezz tal- uh, strument tradizjonali li akkompanjaw l-Istat membri fil-sforzi tagħhom qegħdin norganizzaw uh, workshops ta' trasposizzjoni mod regolari, diġà kellna workshop fi frar, waħda skedata għal għada fil-fatt, u mbagħad se jkollna erba' oħra matul is-sena u jkollna forsi iktar is-sena d-dieħla biex qed niżguraw illi l amministrazzjoni kollha fl-istati membri se jkollhom l-arfin u l-istrumenti biex ikunu jistgħu tassew jagħmlu implementazzjoni preċiża u sħiħa ta' din il-biċċa ta' leġislazzjoni sa meta jiġi mitlub jiġifieri f'jannar tal-2018. Fil-fatt, bħalma qal sur Andreas, hemm ħafna miżuri importanti tal-livell tnejn li għandhom bżonn jiġu adottati u għandna wkoll interess komuni b'saħħtu mal-DBA biex din trasposizzjoni tkun waħda ta' suċċess u bżonn nammetti li aħna qegħdin naħdmu qrib ħafna flimkien għandna kuntatti regolari, skambi regolari biex niżguraw illi il-leġilazzjoni tal-livell wieħed kif ukoll miżuri tal-livell tnejn jiġu abbozzati, preparati u implementati mod so. Kontent li nistan għafawnek, hawnhekk u mbagħad niġu lura forsi għal ċerti punti ktar tard fid-diskussjoni kif ikun meħtieġ. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Issa Rita Pates. Iva skużani, grazzi ħafna, grazzi tal-istinna unnek biex nitkellmu fuq dan is-suġġett u lek se nitkellmu fuq l-interchange fee regulation u situazzjoni attwali li mi taħlet fil-seħ fil-ġunju tal-2015 u il-kaps famużi kif tafu daħal fil-seħ f'Diċembru tas-sena li għaddiet it-tieni parti tar regoli jitlu fil-seħħ f'Ġunju ta' din is-sena u fosthom hemm ir-regoli wkoll fuq separazzjoni ta' skemi proċessar. Il-Kummissjoni kellha laqgħa ta' pjattaforma mal istati membri fejn għad kena l-Ministeri tal-Finanzi jew eh, l-Autorità ta' Supervizjoni tkellmu fuq l-implementazzjoni tal-regolament se jkollna laqa bħal din f'Ġunju li tifsi tifoka fuq it-tieni sensira ta' regoli l-iktar mistoqsija kruċali hija jekk l-interchange fee regulation se taħdimx jekk se jkollix l-effetti li qed nittamaw u l-Parlament u l-Kunsill saqsawna biex nagħmlu studju li jivvaluta l-effett tal-regolament u għanna tim dedikat fil-post li diġart et jistabilixi l-ekim sejħa zero level ġifiri sensila ta' parametri għabri tul fis seħ tal regolament biex jekk nkunu nistgħu nivalutaw li ma se jkun l-effetti ta' din ta' din ir-regola. Illum qed nitkellmu fuq dawn il-kriterji regolamentari għas separazzjoni ta' skemi u proċessar u kif intqal diġà l-artiklu 7 jgħid il skemi iskemi u l-infrastruttura għandhom bżonn ikunu indipendenti għal dawk li għal kontabilità l-organizzazzjoni u t-taħita deċiżjonijiet u eva edha fil-proċess li bieda proċess li t-finalizza dawn l-standards kif semmejt li kien hemm eh, dokument eh, ta' konsultazzjoni diċembru tal-2015 mat fifrar kienem kien hemm u għalhekk ma' ġenerali l-Kummissjoni kuntenta bil-proċess maħna mħazbin fuq id domen għalek għalhekk joħodx ċar illi dawn l-istandards ma jistawx jiġu adottati qabel ma tul fis-seħħ tar-regoli fid-9 ta' Ġunju u dan ifisser li l-industrija se jkun hemm dubju fuq l-istandards tekniċi fejn l-industrija se jkollha tirrispetta. Ovvjament il-parti interessati jistgħu jaċċettaw il- eh, jirrispettaw l-standards kif kienu publikati minn l-IBA ma da mus se jkunu forsi l-standards aħħarin u għalhekk dan huwa lok għal tħassib. Mbagħad għandna tħassib ukoll fuq ċerti kwistjonijiet speċifiċi. L-ewwel net li teżisti deroga provduta għalissa fuq żviluppi innovattivi fejn qegħdin ninsaqsu jekk forsi hux kemm tibrakazzjoni wisa wis u mbagħad hemm il-kunċett ta' daħla ta' default processor ġifier l-iskemi jistgħu jażlu proċessar by default ma nafux hekk din diskriminazzjoni per se hemm ukoll mistoqsija jekk ikun hemm mekanizmu għal transfer pricing biex hekk nagħmluha ċara illi ma teżistix diskriminazzjoni u imħasbin ukoll fuq kemm dawn l-standards jistgħu jiġu inforzati hemm kodiċi ta' kondotta antiċipata l istaff tal-kumpaniji ma ma jeżistux sanzjonijiet u maħniex ċari kif se jkun hemm inforzar. Qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid li hemm diskrizzjoni wiesa ħafna dawn l-iskemi jistgħu jaqblu fuq l imsejħin shared services, servizzi maqsimin ma m'hemmx ma jistux l-kriterji għal konformità u għalhekk hemm bżonn li najt aħna qegħdin eh, nsegwu mirqrib ħafna l-proċess tal-IBA u għedin nistennaw bil-ħerqa r ħari biex naraw jekk hemmx konformità ma' dak illi suppost kien hemm fir-regolament. Imma ovvjament aħna nżommukom aġġornati. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Issa ngħaddi l-kelma li żewġ rapporters ta' żewġ files. Pablo Zalba. Grazzi ħafna, President, u grazzi lil daw kollha illi spjegaw l-affarijiet kif huma u qegħdin hawnhekk fostna illum. lum Palma tafu fil-regolament hemm stabilit illi l-Awtorità Bankarja Ewropea se tippreżenta ir-regoli tekniċi regolatorji lill kummissjoni Ewropea sa Diċembru ġifiri tal-2015 u l-Autorità Bankarja Ewropea wkoll eh, u kol ħarġet bid-dokument ta' konsolazzjoni teknika regolatorja bid-data ta' 8 ta' Marzu ta' l-2016 Grazzi ħafna permetti ngħid li ti wkoll tippreżenta proposta ħarja l Kummissjoni Ewropea f'Mejju tal-2016 u hekk tadi l-kumpaniji eh, milquta eh, xar biex ikunu jistgħu jkunu ta' għal dik li għal separazzjoni eh, ta' dan il-kontest ta' proċessar u ta' dawn il-vetturi kif nafu l-artiklu 7 ta' regolament. Jina nixtieq naf li mija reazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fuq dan it-tip ta' dawmin. Nkun naf ukoll jekk il komissjoni Ewropea tistudjax il-possibilità illi dokumenta li l-autoritajiet kompetenti fuq il-normi ġew stabiliti fil-regolament għal dawk li huma il-kumpaniji Eh, minquta biex ikunu kollom possibilità u li huma jkunu f'konformità ma' dan ir-regolament. Grazie ħafna President. Thank you Antonio Tajani. Grazie, Antonio Tajani kjoġbu. Grazie President. Grazie wkoll il rappresentanti tal-BA u anka tal-Kummissjoni għal prezentazzjoni tagħhom imma għal xogħol tagħhom biżvilupp ta' procedura fuq żewċatti, ċertifikazzjoni reġita ta' partijiet terzi u l-qafas regolamentari għal kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni bej l-awtoritajiet nazzjonali. Hija ħaġa tajba li ġejna fit-tmiem parti mill-proċedura, imma l-proċedura eh, sħiħa kollha kemm hija da fil-bidu tagħha. Xtaqt nfakkar l kommissjoni u l-bjej il-ġieda politika tal-Parlament Ewropew il-insibu fil-direttiva approvata f'Majju li għadda. Fiż-żewġ każijiet, kemm għall standards tekniċi u regolat komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet, il-Parlament insista fuq konċett ġifiri tan-neutralità teknoloġika tal-proċeduri l-standards ta' regoli mandux ikunu strumenti sabiex neskludu operaturi missu u dan jgħod kemm l-autoritajiet nazzjonali kif ukoll għal eh, banek di proċeduri, dal proċeduri għan kontra ikunu inklusivi u għandhom ikunu miftuħa u neutrali. Kulħadd mill-level tekniku sa parti terzi sa kontumaturi għandhom ikollhom eh, dritt li jifmu dal proċeduri għanna nevitaw li lingwaġġ burokratiku u uh, atteġġament zmaljati li meta il-parteċipazzjoni għal dis-sistema l-ġdida illi hija ta' importanza kbira. U trid tagħmel iktar aċċessibbli is-sistema ta' ħlasijiet illi trid tkun fuq qoddimnet u twieġeb l eżigenzi tas-suq. Il-Parlament qed attent ħafna sabiex tiġi rispettata r-rida tiegħu. Dan qed ngħidu b'mod ċar u espliċitu kemm għall-IBA kif ukoll għall-Kummissjoni għaliex għalina din hija ħaġa prioritarja. Ejja mpoġġna mpoġġu ruħna f'post il-konsumaturi u l-utenti u nevitaw illi kunem hemm dan eh, din is-sistema li twassal għall esklużjoni mhux għax din seħħet imma xogħolna u li noqogħdu attenti sabiex dan ma jseħħx. Jiena perswas li mill-żewġ naħat bi komissjoni mhux ser joqogħdu lura milli iwieġbu għal mistoqsijiet tal-Parlament. Grazzi. Għalli Ludwigsen pala xedaw Reporter. Grazzi ħafna. Del kwistjoni ta' separazzjoni bejn operaturi u l-proċessi naħseb li dan huwa essenzjali sabiex niżguraw kompetizzjoni fuq is-suq. Ninsaħħu l-kompetizzjoni wa fiċ-ċentru tar-regolament. Kompetizzjoni aħjar tbaxxi l-ispejjeż tal- -regolament għall-operaturi u toħloq suq waħdini kif nixtiequh. Imma sortatament da dibattitu ħallejnieh fuq livell ta' leġislazzjoni numru 2. Għanna bżonn ikun ċar kif il-prinċipi ta' separazzjoni jiġi implementat fil-prattika. La bots tal-standards tekniċi ħiduna fid-direzzjoni tajba u naħseb li issa xi ħaġa li tidher li tista' taħdem Il-punt importanti u li man dajfux il-sistema e kifet naħdmu lejn verżjoni ħarija da test mandux jiddajjef. U importanti li l-implementazzjoni tal-standards tekniċi jissir kif suppost. Mhuwiex aċċettabbli jekk atturi importanti fuq is-suq jibdew jiksru regoli li issa ġew stabiliti u għandna attenti għal dan. Fuq PSD 2 L-standards tekniċi adottati huma deċiżivi fuq di direttiva se taħdem fil-prattika jew le. Għanna bżonn kompetizzjoni ġusta sabiex il-kompetizzjoni tkun tista' taħdem b'mod produttiv. Għanna bżonn livell ugwali għal kulħadd u dan joħroġ ċar fil-leġiżlazzjoni primarja. Dwar il-komunikazzjoni bej partit involuti, hemm numru ta' prinċipji illi hemm bżonn jiġu segwiti l ewwel nett. Sigurtà, l ekwizita ta' sigurtà jridu jkunu ċari, konsumaturi jħossu jħossuhom siguri il-ħin kollu. Imma m'għandux ikun hemm dispożizzjonijiet illi iwaqfu l-eżistenza ta' turi fuq issu u l-modelli ta' negozju tagħhom. Jiena naħseb illi huwa naċċettabbli jekk dan ifisser illi bażikament ikun hemm atturi li jiġu sforzati jsegwu modell ta' negozju partikolari. Irrid ikun ċar li modelli eżistenti jistgħu jintużaw għal proċess tal-privattivi u dan huwa prinċipju primarju li jrid jiġi rispettat anka viżavi ir-regoli eh, fuq din il-livell. Standards tekniċi m'għandhomx ħallu opportunità li l-banek jirrestrinġu is-suq permezz ta' miżuri dettaljati li qed jħolqu problemi bħalissa fuq is-suq. Fornituri terzi mżon jizguraw il-prodotti tagħhom ma jitelfux l-attrenza tagħhom għal konsumatur. U importanti li ma nippermettux il banek jevitaw kompetizzjoni billi jisforzaw investiment band oħra. Parti terzi, fornituri terzi għandhom bżon situazzjoni flessibli fejn jużaw pjattaformi tekniċi differenti, computers, iPads, eh, mobile phones, irdu jkunu miftuħa kemm jista' jkun fil-ġejjieni. Dan huwa teknikament komplikat, imma l-linja ġenerali hija waħda sempliċi. Li rridu noħolqu ma' setta regoli li joħolqu kompetizzjoni ġusta u miftuħa fejn l-atturi kollha fussu isibu posthom. Nseħ il-Kommissjoni sabiex istegwi dan fit-twaqqif ta' standards tekniċi u proċess eh, importanti ħafna. Grazzi ħafna, Ashley Fox, kjoġbok. Grazie President. Jek ti permettina nitkellem fuq eh, l-interchange l-ewwel. Kollega mill-IBA għal li kien informat dal-mandat tard ħafna. U naħseb qed ikun eh, edukat ħafna mal-leġislaturi għaliex it-talba ġiet fl-aħħar ta' trialogu u dan mingħajr konsultazzjoni mal-IBA U naħseb li huwa żbaljat il-leġislaturi jikkritikaw li BA illi ma proteġiġ dan li timetable jekk nimponu timetable non realistika. U naħseb illi bħala leġislaturi rridu noqgħod attenti ħafna fuq li nistaqsu l-Kummissjoni u awtoritajiet Ewropej oħrajn li jipproduċu xogħol biskadenzi osra mbagħad jers qudiem il komitatu jajdunna jgħidulna għalfejn ma ġiltux iktar fil-ħidma tagħkom. It-tweġiba naħseb li jekk intuwa ma tar notis u l-ideja li nitolbu daw l-standards tekniċi fl-aħħar stadju ta' trialogu u kol nafu il dawn it-trialogi mumiex laqwa mod biex tipproduċi leġislazzjoni tajba, kompromessi jieġu formati fl-aħħar minuta U mill nista' nifhem kien il-Konsill u mhux il-Parlament illi talab dawn l-standards tekniċi. Dik il-pożizzjoni tiegħi fuq kif wasanna hawnhekk. Nista' nistaqsi l kummissjoni u l-IBA biktar moċċar li dak li rridu nevitaw u ma dawn l-iskemi li jagħtu trattament ta' beneficju li daw l-iskemi għad detriment ta' eh, skemi oħrajn. Għandkom eżempju li tistaw tagħtu lil kumitat fejn ksur ta' regol ta' kompetizzjoni nsabu fil-passat sabiex nivvalidaw is-separazzjoni li qed nipproponu. Qed mistoqsija mill-perspettiva l-oħra, Bekk jgħet assumi li jem dawn il-regoli ksur temlu li separazzjoni fil-proċess organizzazzjoni ta' kompanija tfisser illi ksur ta' regoli jistaw jiġu ndirizzati kif suppost. President, jek te permetti li ndur sal psd 2 fil-Renju Unit, grupp ta' ħidma bankarju twaqqaf sabiex jaqqas flimkien banek u fintech bil-mira illi jiġi żviluppat qafas u applikazzjoni miftuħa ta' programmar interface RPI sabiex ikun hemm skambju ta' data bankarja bejn banek u fornituri terzi rapport publikat mill-grupp ta' ħidma jgħid illi il-tenders eżekuta komuni għamil aktar faċli li kif verifikaw jaraw fornituri terzi għandhomx miżuri qabel ma jkollhom aċċess għal data fuq konsumaturi dan inaqqas ir-riskju ta' frodi għal konsumaturi. Il-dal-grupp jirrikmanda traqif ta' autorita indipendenti illi tagħmel monitoraċ u anke tagħmel lista ta' eh, atturi approvati. Forsi il-Kommissjoni t-esplora xaġa simili taħt kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Dan jgħin sabiex inwieġbu għal tassib tal-industrija bankarja li nsibu l-bilanċ li hemm bżonn bejn sigurtà u responsabilità u PSD 2. Grazzi, President. Thank you. Grazzi. Sophie Indveld, Kjörbuk. Grazie President. Xtaqt ngħid li naqbel mal-aħħar proposta li saret minn Ashley għaliex hekk inħares lejn l-eżempju ta' pajjiżi nista' nara illi xibanek edin qegħdin jużaw in-nuqqas għalissa ta' standards komuni sabiex nżommu il-bot tħul ġdejt fis-suq u bekk ikun hemm distorzjoni tal-kompetizzjoni U dan huwa pass il qoddim li napoġġaw fis-sens li se għaddi żmien qabel PSD tidħol fis-seħ jużaw it-tnaqqis ta' kompetizzjoni minn flok jużaw il-ħin sabiex jantiċipaw il-ftuħ tas-suq. Però kelli mistoqsija differenti minn din għaliex xina staqsejt fuq il-kwistjoni tas sepa li għandha tkun inkluża f'dal punt fuq l aġenda qed ninnota li dan ma semmejtux President. Għamina tlabt il-Komissjoni Ewropea sabiex t-reporta fuq l-implementazzjoni ta' SEPA. Għal hawnhekk għandna messaġġi miċ-ċittadini li għadhom jesperienza u problemi kbar. Urċevejna pjuttost tard tweġiba għasira ħafna mill-Kummissjoni Ewropea imma naħseb li s-sepa jistħoq ila rapportar iktar estensiv fuq l-implementazzjoni. Ma nafx dan intalabx mis-segretarjat ikon il-Komissjoni jekk għadni nixet naraw illi jista' jkun hemm rapport bħal dan fil-ġejjini. Thank you. Grazzi. Met mm, kollega McCarthy mhux hawnhekk. Sir Raymond, Eva, unek ija, sikrożbok. Grazzi, President. Sa' nitkellem fissem Sven Giegel, zuċtaqt nressaq puntu tlet mistoqsijiet. Fuq credit card, credit card payments, dan juri il-fornituri ta' karti ta' kreditu provaw jevitaw il-kep ta' mizati imposti mir regolamentazzjoni Ewropea fuq interchange fees u għanna sa' mizati ġodda mux koperti mir regolament ecc. ecc. Il-Kommissjoni identifikat xaġa bħal din sabiex ikun hemm evitar ta' ħlas ta' evitar ta' rispett tal-kep fuq pagamenti. Il-Komissjoni identifikat jekk tidentifika xi bħal din x'miżuri ser tieħu sabiex dan jiġi evitat. Fuq PSD 2 u l-implementazzjoni tagħha li bija kif qed tippjana li kollha identifikazzjoni sabiex ikun hemm pagamenti siguri, jkun hemm aċċess xira għal mobile payment speċjalment dawk li seħħu eh, fi xiri dik il-tielet mistoqsija. Thank you. Grazzi. Marco Valli. Non ho un intervento da fare. Mandiċ intervent. Thank you. Grazie. Barbara Kapeli der li miex għawna għas nistaw da stand naddu għal eh, l Grazzi. Fuq l punt li tqajjem dwar id-dewmin fl-RTS fuq separazzjoni taħt l-IFR l-ewel net. Il-puntu, il-puntu għacħar, xtaqt nisħaq li aħna impenjati li nirrispettaw l-iskadenzi li nirċibu fil-leġizlazzjoni, aħna drabi jirnexxin nirrispettaw l-iskadenzi, però jkun hemm każijiet fejn assolutament ma nistax nirrispettawhom. Il-mandat tard ħafna, ma stajniex nibdew inħejju l-affarijiet bin-negozjati għadhom għaddejjin, u waqqasam fejn għanna bżonn input estensiv mill-entitajiet ta' proċessar qabel ma noħorġu blabbozz ta' rekwiziti u kwestjoni ta' rizorsi ma nishtiqx intawal iż-żejjed, però eh, kena l-dirk li kien u vjeniet u sa' xarilu kellek espert wieħed fuq pagamenti. Ġifiri għanna pis kbir fuqna. Xi RTSs jitlu fis-seħ wara l-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni primarja, l Legislazzjoni livell wieħed u din mhux xi ħaġa ġdida jew mhux komuni. Tiġri eh, diversi drabi mandati li nataw li jinkludu l-idea li RTS eh, jitlu seħ wara l-level numru wieħed u minn barra d-dewmin minn ħatan jista' jkun hemm dewmin fl-adozzjoni minn ħatan l-Kommissjoni jew fil-drittijiet ta' skrutinju eżerċitat jem il kunsell u l-Parlament. Iġifiri differenza ta' ħin, mux ħaġa li miex komuni, xamenna biex nindirizzaw dan, iċċarajna fid dokument ta' konsultazzjoni illi nistennew illi l-standard ta' ħari tagħna jkun disponibbli fil-moment meta r-rekwiziti jibdew isiru vinkolanti fuq entitajiet ta' proċessar u skemi sabiex daw il-partijiet ikunu jistaw jizguraw l-indipendenza tagħhom f'termini ta' taħit ta' ta', ta deċiżjonijiet billi għamlu referenzi għal dawn l-standards. U l-autoritajiet ikun jistaw jikkonsidraw dana kollu fl-infurzal fil-periodu temporanju. U bekk ukoll ikunu jistaw indirizzaw di kwestjoni tal-periodu ta' tranzizjoni. Għanna konxi mill-enfazi tal-Parlament fuq il-ħtieġa l-neutralità ta' proċeduri u ħtieġa li l-standards ikunu miftuħa u niżguraw illi il-benefiċċji mixtieqa qed jilħqu lill-konsumatur finali xaħġa ħaġa li żgur qiegħda tmexxi xogħol tagħna u aħna lesti nimpenjaw ruħ għamakom sabiex niżguraw li din il-mira tintlaħaq fil-finalizzazzjoni tax-xogħol tagħna. Nirgos nisma' wkoll illi l-opinjoni għal CS mixja fid-direzzjoni tajba sa għandna reviżjoni tal-kommenti li rċavejna u nittamaw illi dawn jiġu finalizzati tat eh, l-IFR dal-waqt. Ma nix għed niprofaw nisforzaw għattu rezistenti f'modell eh, partikolari ta' negozju, nixtieq nżommu proporzjonalità, kif ukoll nirriflettu differenzi fil-prattika, imma ovvjament aħna ħerqana ninfurzaw standards komuni prinċipji li jemżon sabiex ikun hemm ir-rekwiżiti li hemm bżonn ir-rekwiżiti jkunu inklużi fix-xogħol leġislattiv ukoll. Issa, ma nafx dirk tixtiex twieġeb uħut mill-mistoqsijiet l-oħrajn li tresqu ma nafx dal mistoqsijiet nistgħu xi nwiġbuhom aħna ma f'termini ta' possibilità li jkollna awtoritajiet fuq livell Ewropew illi jiżguraw dan l-aspet b'saħħtu ta' sikurta. Aħna maħniex is-seta illi nwet dan kollu imma l-esti ta' PSD 2 u ta' PSD 2 għanna l-mandat sabiex nizguraw kooperazzjoni u konverġenza ta' prasti bej autoritajiet, għalda stan taħna l-esti illi taħt il-situazzjoni prezenti napoġġaw kooperazzjoni u standards għolja bejn l-autoritajiet. Uh, so, uh għalhekk nixtieq nisena għaddi dirk Grazie, Sir Sabas. Le, skużawni, l-ura, mela, jena nitkellem fuq il-regolamentazzjoni tal-mizati. Fuq is-sur Zalvez, il jgħak fuq jekk l-implementazzjoni ta' artiklu 7 li tiġi post-post minħabba li Eva id-dab ġi post-post, ma sux li għan marfej għaliex l autoritajt jistaw jisaxħu din il-dispozizjoni, ma sux nsew li artiklu 7.6 li jgħid illi eba tistaw jizviluppaw standards imma ma mxar xie ximma ma jridux. Allura jista' jkun li eba deċidew li ma jagħmlux għan standards u ma t-tikni kun fidejn il-autoritajt nazzjonali xorta wahda. Jiġifieri nħossu li l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jisaħħu l-artiklu kif inhu. Se jinfurzaw l-artiklu kif inhu, skudawni, jista' jippubblikaw l-abbozz tal-linji gwida li ġew publikat minn erba' u mal-libertà tagħhom milli jekk jagħmlu jemdu dan. Ġimgħa mhux għax ixir nipposponu l-implementazzjoni. Ħadna nota wkoll tal-punt ta' solid fixin l-effett tar-regolamentazzjoni m'għandux ikun dan ħan isuħ dialogu tagħna mal-dialogu tagħna ma' darba l Fuq Sur Fox, Eh, huwa tajjeb ħafna jekk il-Parlament u l-Konsil jagħtuhom iktar ċans il-leba li xaġajna nilqaw. Standards għal xiex hemm xi jkunu żviluppati, iba deċidew illi jiżviluppaw standards. Għab l-industrija hija konsultata tajjeb ukoll li hemm iktar standards dettaljati u li l-Kommissjoni, il-Parlament u l-Kunsill kellom il ċans li eh, ħarsu l-għedin iżda dan ma kellux jibsa fejn isir allura f'dak is-sens u rizultat tajjeb. U ma ħassejniex illi kien hemm għalxiex ikun hemm posponiment. Ħassejna illi evat jaħdem sfiq ma nix ma nix mxi maqdru minnek. Issa fuq l-eżempji illi kontu qed titolbu ta' fejn u l-fatt li ma kienx hemm bundling li wasta tal-problemi. Hemm dawn l-eżempji fis-settur enerġetiku, iżda ma ħossx li kontu qed tfittxu dawn tip ta' eżempi. Irridu ngħidu li aħna nirċievu regolarment ehm, il-menti informali minn natturi fil-industrija tal proċessari li jgħidu li l-iskemi qegħdin joffru servizzi bundled jew qed jużaw biss il-kumpaniji ta' proċessar tagħhom stess biz. Issa jekk inħarsu lejn eżempji konkreti. Hemm każ għandha fit-tuni disajnijiet fejn l-awtorità ta' kompetizzjoni ġel il banek illi Ikollhom infrastruttura komuni konġunta li kien hija forma ta' mbandling. Eżempju oħrajn huwa l-fatt li l-banek infushom iddeċidew li fil-qafas tas-sepa li jkollhom is-separazzjoni tal-iskema l infrastruttura. U dan e, dan ukoll ġie adattat mill-Bank ċentrali li adatta din l-ideja tal-iskema infrastruttura. U l-għallu għallu għallu għallu aħħar punt li għallu għallu fuq jekk il-Kummissjoni taf illi hemm ilmenti dwar skemi u banek illi qed jivvintaw ehm, miżati ġodda iva nafu bi di qegħdin ninduha bis-serjetà. Irridu noqogħdu ftit kawti hawnhekk għaliex l-interchange fee regulation ħajkun qegħdin jiżgiċċaw minnha biss jekk hemm il-channeling tal-fondi minn qed jakkwista li minn qed joħroġhom. Jiġifieri fatt li dan il il-mżat ta' skemi qegħdin jiżdidu mhux neċessarjament jiet indikazzjoni li xi ħadd qed jihrab minn xi ħaġa. Però nafu x'nu dal allegazzjonijiet u aħna nistgħu nifhmu bis-serjetà wkoll flimkien mal-Awtorità Supervizjorja Nazzjonali li jumdu probabbli l-iktar kompetenzi li ħarsu li hemm l-ewwel. Grazzi, Sur Sales, Malessa. Grazzi, Iva, mela, fuq il-PSD 2. Ma speċifiku aħna wkoll naqblu bisieħ mal-kommenti tal-Sur Tajani, Sur Fixin. Illi dawn irrid ikun rispettati ir-regoli bażiċi tal-bjem titnej. U allura, intenzjoni mizzaġna ħat il-graturi għom ikonu rispettati dan irrid seħ parzjalment permezz ta' trasporti ta' traspożizzjoni mkien mal istati membri. U dan iseħħ eh, permezz ta' monitoraġġ normali u regolari fid-dawl tal-implementazzjoni tal-leġiżjoni tal-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-setat tal kummissjoni klassiċi. Rigward il-fatt illi ximda item l-ideja illi l-industrija bankarja edha t-tin jipruvaw jirreżistu dħul fis-suq ta' turi ġodda ħaġa li qed nagħtu każa, e, Naħseb li għandu jkunu l każ ċertu stanzi aħna għandna ħafna kuntatti mal-industrija, mizzu konna ħadd kollha l-konsumaturi, it-TPPs, Fintex, il-banek. Nasab illi tajab illi nejdu illi aħna nafu illi ħafna banek edin iħejju ruħħom fist bisħiħ biex ikunu l l-implementazzjoni sħiħa tal-PSD2 mingħajr ma jippruvaw jiddeċipaw ebda minn dawn il-bidliet biex jadottaw xi wħud mill-istruttura tagħhom tal-IT. Allura probabbilment hemm idea differenti hawnhekk iżda huwa ċar hija li l issu għedin qed jipprepara l għal dawn il-bidliet illi se materializzaw fi 18 ta' Jannar biex nikkommenta fil u ukoll fuq xi sforzi speċifiċi li saru fir-Renju Unit kif qal Sur Fox B'interess kbir rajna x-xogħol speċifiku tal-European Banking Working Party. Għanna xi kuntatti ma' ħafna nturi interessati dinamiki u importanti fir renjinit mod partikolari. Rabta mal possibilità li aħna jkollna forsi awtorità għal TPPs ġodda li ma kienitx fit-tekst tal-level 1 ma kienx imniżel mill leġizlatur laqas mill-kommissarju dak iż-żmien ma proponija. Jiena bħala istintivament nista' ngħidilkom illi ikun għaqli li nifukaw fuq it-trasposizzjoni korretta tal-level wieħed, level wieħed tal-preparazzjoni tajba tal-RTS u l l-inji gwida mill-IPA qed naħdmu fuq dan. Irridu ħarsu li iktar bir-reqa' Signora Seppa, aħan idu wieġbu maġruba malar. Aħna konna għedin naħdmu ħafna sfiq fuq dal-punt. Fura bitax ta' frar sa' wissu. Ġifiri għedin l-ura sew fl mill sanita ta' seppa issa vera li aħna l-injati, imma ħafna għalmenti me ċittadini li kienu jtabtu bieċa ma' bosta problemi. Mod partikolari da kien ixtaqsam id-direct debit. Aħna konna qegħdin segwu dam rib, mod partikolari biħruġ ta' 10 każijiet pilota ġodda kontra il-10 stati membri li huwa bażikament l-istadju ta' qabel il-ksur, il-pre-infringement, il ksur il pre infringement il Raffajt eh, affarijiet ħafna, speċjalment fl-erba' sat membri kbar, fejn ħafna mill-elementi kien ġejn minnem. Eh, l-erba' ġifieri stati membri kbar tal-Ewro. Riċentament ma ċefejn ixibda għalment minn ħafna mill-utenti, ġiviri. Jider l autoritajdu l-aħħar xuf l-aħħar naxir xar għamlu t-tjib mod partikolari li notifikawna l-autorità kompetenti korretta li jaċċerta li segwitu forzar karret tal-rekwiziti sepa mod partikolari PSUs. Imma jiena lest li nagħti iktar informazzjoni bilateralment kif tridu, grazzi. Grazzi tassew. Grazzi tal-li weġibtu kol għal mistoqsija bil-fom tal-kollega tagħna Intveld. Meta ma jikuntenti bit-tweġiba jistgħu nagħlqu l-mela il-parti ta' studju. Grazzi lil kallima rappreżentanti tal-Kummissjoni wkoll dan l-iskambju importanti ta' fehmiet fuq komponent rilevanti ferm tal-suq waħdini tagħna u integrazzjoni tagħna finanzjarja. Mela nieqfu għal ftit minuti nieqfu sal-nostra neskwart bil-vot.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

Dear colleagues, please take seat. Eżis kollegi keġobkom podġu sabiex ikun sawna bidu għal sessjoni ta' votazzjonijiet. Nibdew billi namlu test. Nifsu l-votazzjoni biex naraw li kollox jaħdem sew. please. Still some colleagues to vote for the test, okay? Excellent. Eccellenti, nastaw nejdu li adottajna it test Prosit. Tarja strazzati fuq iskambju mandatorju ta' informazzjoni fil-qafas qasam ta' tassazzjoni. Emenda 78 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 81. Kontra, astensjonijiet. nivverifikaw fuq 81 il-vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Abdiet. Emenda. 84 dawk favur kontra nerġgħu nivverifikaw vot miftuħ Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. 85 favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. 86 favur kontra astensjonijiet maddiċ 87 favur kontra astensjonijiet mux etnara li dejn kolħat niverifikaw votazzjoni miftuħa suppost m'għaddiġ. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet fil-fatt. 88 favur kontra astensjonijiet nivverifikaw 88 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 89. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 92. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw maħseb maddiċ. Għanaraw. Bħaxu namri pipi zejda. Votazzjoni ma luqa maddiċ. Disejn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nuħetu disejn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess A favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 96 favur kontra astensjonijiet nivverifikaw 96 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 97 favur kontra astensjonijiet niverifikaw 97 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 98 favur kontra astensjonijiet niverifikaw 98 Pozizjoni maluqa. Għaddit. Nisaw favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Mija favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb għaddatata ma verifika pozizjoni miftuħa. Pozizjoni maluqa. Maddiċ. Vot wieħed. Emenda 101 favur kontra assenzjonijiet maddiċ u 102 favur kontra astensjonijiet maddiċ 103 favur kontra astensjonijiet għaddit wieħed u seba' 107 skużawni, favur kontra sanzjonijiet għaddit. Verifikaw Skużani, nar jisib li bibi kienu favur mela. Votazzjoni għamaluqa. Maddiċ. Skużani ħad zbal, għasib li bibi kienu vota favur. 108 favur. Kontra. Verifikaw. maddiċ, 109 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ, 1-0 favur, kontra, verifikaw kollegi di votaw, votazzjoni għamma luqa votazzjoni maddiċ, 101 favur, 111 skużani favur, kontra sanzjonijiet maddiċ, 104 favur, kontra Skużani, għax li FDD li FDD jridu jollu idejhom sewa x'inkella ħarqoħ niverifika kull darba. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 112 favur kontra astensjonijiet maddiċ 113 favur kontra astensjonijiet niverifikaw 113 il-votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Mandiġ. Mela 114 favur kontra astensjonijiet. Naħseb istess maġġoranza ma verifikaw. Għax mhux qed nara jdejkom. Votazzjoni luqa Maddiċ. 115 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 116 favur kontra nivverifikaw vot maddiċ vot favur 117 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess B l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda wieħed nej wieħed le emenda sitta Zani eh, favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda wieħed nej wieħed Weħed nejt nej, favur kontra astenzjonijiet. Verifikaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Wieħed tnejn lieta favur kontra astenzjonijiet għaddiet, wieħed tnejn erba' favur kontra astenzjonijiet maddiċ, wieħed nej ħamsa favur kontra astenzjonijiet nifferifika u votazzjonija miftuħa 125 iva votazzjonija maluqa maddiċ m'għaddiġ wieħed seba' favur kontra astensjonijiet maddiċ, wieħed ngħid minja, favur, kontra. Nivverifika. Wieħed ngħid minja. Votazzjoni hemm magħluqa, maddiċ, wieħed ngħid disa, favur, kontra, astensjonijiet votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni għam maluqa. Għaddiċ 130 favur kontra astensjonijiet. Għaddiċ. Niverifika. Votazzjoni miftuħa. astensjoni għal Malta maddiċ 131 favur kontra astensjonijiet maddiċ 132 favur kontra astensjonijiet għaddiet 137 favur kontra niverifikaw votazzjoni miftuħa Votazzjoni magħluqa. Sintitx. 138 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nivverifikaw. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Id-drop. Wed tlieta disa favur kontra Nejn verifikaw. Bot miftuħ. Votazzjoni għammaluqa. Maddiċ. 140 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Nejn verifikaw. Votazzjoni miftuħa. Jisib li bibi kienu bil-minus. Manti jor lej tar, dejk tar twist. Mela d-dit. Pozizjoni għamalwa għaddit. Wieħed erba wieħed favu kontra astensjonijiet niverifikaw. Erba wieħed vot magħluq. Dro għal darbohra, maddiċ. Wet erba' tnej. Favur kontra. Għannif verifikaw. Maddiċ. ma mela, rabem da seba favur kontra sanzjoni ta' ddit. Emenda 8 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Kompromess se favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 15 favur kontra astenzjonijiet. Niverifikaw vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 16, favur, kontra, astensjonijiet. Nistess maġġoranza ma ddiċ ġiviri li askozani ah, adottata adottata jitiċe. Emenda 17, favur, kontra. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni jammalua, għandit, kompromess D, favur, kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess E, favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 34, favur, kontra, għaldez issa, mela niverifikaw, naħseb mandiċ. Eh, Mot maluq, maddiċ, emenda 35, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, emenda 36, le għansi 37, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit, 38, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, 40, favur, kontra, kontra astensjonijiet. Nifverifikaw. Votazzjoni maluqa maddiċ. erbejn favu kontra astazzjonijiet maddiċ. erbejn favur kontra verifikaw votazzjoni miftuħa. transazzjoni maluqa. Maddiċ, kompromess F, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 45, favur, kontra. Verifikaw, miftuħa. Għanna għaddiċ vot wieħed. Emenda 46 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 47 favur kontra nifverifikaw għaddit. Kompromess ġe favur għaddit favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess akka favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 60 favur kontra astensjonijiet. Nivverifikaw, għasab adottata. Mxa xiex, ma nfut ma maluq. Dro. Għaddiċ. Minn da 60. Favur. Kontra. Assenzjoniet ma ddiċ. Le. TPP. Favur jew kontra? Nivverifikaw. patazzjoni maluqa maddiċ 62 favur kontra astenzjoniet. Nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 63 favur kontra Astenzjonijiet. Mux etna l-għaldeġ, min verifikaw. Raise hands, please. So all the again, so sounds going to be rejected. Vote is closed. Rejected. Mata t-tini maluqa maddiċ. 64 favur. Kontra. Nivverifikaw 64, votazzjoni miftuħa. Maddeċ, eh, punt wieħed, 65, favur? Kontra? Votazzjoni miftuħa. Ġajna pari, maddiċ. 66. Favur kontra nivverifikaw. Vota tani malwa. Ma d-deġ vot. Rib ħafna għadin l-lum. 69 favur. Kontra nivverifikaw. Maluqa? Għaddit. Sebejn favu. Kontra. Assenzjonijiet, nivverifikaw, bat miftuħ. Wata t-tini maluqa. Maddiċ. 77 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 79 favur. Kontra. Neferifikaw. Niferifikaw 72. Votazzjoni maluqa ma ddiċ. maddiċ. sebejn favur kontra nil-verifikaw protezzjoni marruqa għaddit 74 favur kontra istess maġġoranza għaddit 75 favur kontra astensjonijiet maddiċ 76 favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess i favur kontra astensjonijiet għaddit 66-68 Zaġ voti separati t-nejt votazzjoni nominali mela. Votazzjoni nominali mela 67 vot miftuħ. s-seri maluqa. Maddiċ. Issa 68 l-istess. L-istess proċedura, votazzjoni miftuħa. Segretazzjoni Nazzjonali mhumiex identiċi ġibri t tnejn iridu nivetaw fuqhom. Jiġifieri nivetaw fuq tieni wieħed votazzjoni hemm miftuħa. t Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Waħed li ta' t-lieta. No. Favur kontra astensjonijiet nifverifikaw. Nivvotazzjoni maluqa, ma' diċ 39 Uħet li ta' ħamsa favu? kontra astenzjonijiet maddiċ. Verifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malluqa. Maddiċ. Uħet li ta' erba, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ sitta favur kontra maddiċ, eh, maddiċ, nivotaw fuq il-teksta kif emendat votazzjoni nominali votazzjoni miftu. Votazzjoni maluqa. 46 favur, 0 kontra, 11 l-astenzjoni. Nivvotaw fuq l-rezoluzjoni leġislattiv, leġislattiva, vot maftuħ, votazzjoni nominali. għatfadilkom għatfad il-kollegi biex jivvotaw. Għanna Pepe Zajed, votazzjoni maluqa. 45 favur, 0 kontra, 11 l-astensjoni. Għaddit proset l-rapporter. The draft report uh, by... Issa immorru għal dan il-rapport li għana minn Jakob van Wietzaker fu il-moniti virtuali kompromessa favur kontra stenzjonijiet adottat. Inko dissa favur kontra astenzjonijiet maddiċ kompromess b favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess c favur kontra astenzjonijiet adottat. Emenda 60 favur. Il-PP favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiex aħjar niverifikaw votazzjoni miftuħa. Għanna konstellazzjoni oriġinali, votaw, votazzjoni maluqa, għadda l-paragrafu. Emenda 62 favur kontra stenzjonijiet għaddit. Issa 63 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 64 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 65 favur kontra astenzjonijiet, għaddit. 66 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess D favur kontra astensjonijiet għadda. Imko 5 favur kontra astensjonijiet għadda. 69 favur kontra astensjonijiet għaddit, 70 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess E favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess F favur kontra astensjonijiet għadda Kompromess G favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 84 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 85 favur kontra Niverifikaw emenda 85 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet 86 favur kontra astensjoniet għaddit kompromess H favur global party favur kontra astensjoniet għaddit Tine parti favur kontra astensjoniet għaddit kompromess I favur kontra astensjoniet għadda kompromess I favur kontra astensjoniet għadda amenda 101 favur kontra astensjoniet niverifikaw l-emenda 101 votazzjoni miftuħa. Clearly rejected. I'll say vote is closed. Votazzjoni maluqa. Iva, baddiċ, kompromesske, favur, kontra, stenzjoniet, għadda. Kompromesselle, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Imko 14, favur, kontra, astenzjoniet, għadda ċitazzjoni wieħed. Mela bħala blok nivvotaw iva bat l-emenda tlieta ovvjament. Iva nivvotaw bħala blok mela tajjeb wis favur. Kontra astenzjonijiet għaddew emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess emme favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa, Emenda 8 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Imko 2 Iva favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda disa, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 10 favur kontra niverifikaw l-emenda 10 votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 11 favur kontra astenzjoniet, maddiċ. Emenda 12 favur kontra astenzjoniet, maddiċ. Emenda 13 favur kontra Nivverifikaw l-emenda 13 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Maddiċ, b'vot wieħed emenda 14 favur, kontra astensjonijiet maddiċ, emenda 15 favur, kontra astensjonijiet maddiċ, emenda 16 favur, kontra astensjonijiet maddiċ, 17 favur, kontra astensjonijiet maddiċ, 18 favur, kontra astensjonijiet maddiċ, 17 favur, kontra astenzjoniet maddiċ. Issa votazzjoni fuq it-test kif ġie amendat, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali, votazzjoni magħluqa. 54 favur, persuna kontra, soċ astenzjoniet, test adottat, nifraħ li rapporter. Issa niġu biex nivvotaw fuq ir-rapport mis-sur Stoloġan it-titlu huwa titlu l-iktar twil li qatt kellna. Mela l-ewwel l-IAS, IFRS, EFRAGUP, IOB biex nuża l-akronomi kompromess A favur kontra astenzjonijiet għadda kompromess B b'emenda bil-fom mill-grupp tal-ħodor favur kontra niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Emenda 43 favur. Kontra astenzjonijiet għaddit 44 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 45 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess ċe favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 48 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 49 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 50 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 51 Emenda bil-fom. Favur. Kontra. Niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 52 favur. Kontra Niverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess D. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għadda. Tieni parti favur kontra astensjoniet għaddit, kompromess E, favur, kontra, astensjoniet għadda, emenda 60, favur, kontra, astensjoniet maddeċ 62, favur, kontra, niverifikaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, Għaddit. Kompromess F, favur, kontra astensjonijiet għadda. Kont 11, b'emenda bil-fom, favur, kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess G, favur, kontra astenzjoniet għadda. Amenda 66, favur, kontra, naħjar verifika votazzjoni miftuħa. 66 votazzjoni maluqa maddeċ kompromess H l-ewwel parti Le, skużawni il president kompromess H b'emenda bil-fom, favur, kontra, niverifika, votazzjoni miftuħa. Il-kompromess b'emenda bil-fom, ġifiriva. kollegi għad fadallum jivvotaw votazzjoni maluqa. Maddix bi vot wieħed u għalhekk nivvotaw oriġinarjament tal-kompromess sakka favur kontra stenzjonijiet għadda. Issa emenda 71 favur kontra Niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet kompromess i favur kontra astensjonijiet għadda. Paragrafu 10, test oriġinali, favur kontra astensjonijiet għadda, kompromessija, favur kontra astensjonijiet għadda, emenda 77, favur kontra astensjonijiet għaddiet, kompromess IA, favur kontra astensjonijiet għadda, kompromess K, favur kontra astensjonijiet għadda, kompromess L favur kontra stensjonijiet għadda emenda 81 favur kontra astensjonijiet għaddit 82 favur kontra astensjonijiet għaddit 83 favur kontra astensjonijiet għaddit 87 favur kontra astensjonijiet niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. reputazzjoni maluqa. Eh, ma diċ, 88 favur kontra stenzjoniet għaddit, 89 favur kontra Istess maġġoranza ħana verifikaw. Votazzjoni miftuħa. Mela, Iva, ma diċ bivot, Issa design b'emenda bil-fom il-rapporter favur kontra stenzjonijiet għaddiet eh, uh, wieħed design favur kontra stenzjonijiet għaddiet tnejn u design favur kontra astenzjoniet maddiċ. Test oriġinali nivvotaw le mela issa morra kompromess semme favur kontra stenzjonijiet għadda kompromess enne b'emenda bil-fom u mbagħad votazzjoni maqsuma. Ġifiri l-ewwel Iva, mela l-ewwel nivvotaw l-ewwel parti l-emenda bil-fom favur kontra astensjonijiet naħseb ma tiċ maħjar niverifikaw mela l-ewwel parti b'emenda bil-fom tagħhom. Votazzjoni magħluqa. m'għaddiex issa mmorru għat-tieni parti. Tieni parti. Tajpus favur kontra iva tieni parti dejjem. Favur kontra niverifikaw it-tieni parti votazzjoni miftuħa. sorry, what is okay. Vote is Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Mela, immorru issa t-tielet parti. Favur? Kontra stenzjonijiet għaddiet u raba parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Issa amenda 99 favur kontrast stenzjonijiet għaddit kompromess o favur kontrast stenzjonijiet għadda paragrafu 18 test oriġinali favur kontrast stenzjonijiet għadda Sonni wieħed, test oriġinali favur kontrast stenzjonijiet għaddit, emenda wieħed favur kontrast stenzjonijiet għaddit, emenda 2 anzi ġedat tnejn, favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda 2 favur kontra astensjonijiet għaddit, issa tlita test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit, Erba sa 11 b'emenda bil-fom favur kontra astensjonijiet għaddit, Anzi, ċenazzjoni tlita A għaddit, issa ċenazzjoni 4 sa 11 għaddit, issa emenda tlita, favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 4 favur kontra stenzjoniet, għaddiet emenda 5 favur kontra stenzjoniet, għaddiet emenda 7 anzi 6 favur kontra stenzjoniet, għaddiet issa test oriġinali 13-14 favur kontra stenzjoniet, għaddiet emenda 7 favur kontra stenzjoniet, għaddiet Issa test oriġinali, sezzjoni 15, favur kontra stenzjoniet, għaddiet, 15 b f'emenda bil-fom favur kontra stenzjonijiet għaddit, test oriġinali 16 sa 18 favur kontra stenzjonijiet għaddit, kompromess P favur kontra stenzjonijiet għadda, emenda 12 favur kontra stenzjonijiet għaddotat, kompromess K favur kontra stenzjonijiet għadda, emenda 16 femenda bil-fom mir-rapporter favur kontra astenzjoniet għaddit, kompromess R, favur kontra astenzjoniet għadda, kompromess S, favur kontra astenzjoniet għadda, emenda 21, b'emenda bil-fom mir-rapporter, favur kontra niverifikaw votazzjoni miftuħa. Vote Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess de favur kontra astensjoniet. għadda. Kompromess de a favur kontra astensjoniet. adottat. Kompromess u favur kontra astensjoniet. għadda. Kompromess u a favur kontra astensjoniet. għadda. Kompromess b favur kontra astensjoniet. għadda. Kom 33 favur kontra stensjonijiet għaddiet premessa je test oriġinali favur kontra stensjonijiet għadda kompromess we favur kontra stensjonijiet għadda amenda 36 favur kontra stensjonijiet għaddiet premessa M test oriġinali favur kontra stensjonijiet għaddiet, issa l votazzjoni fuq it test kif ġie amendat, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għadda adottat 52 pavur, 5 astenzjonijiet, proset l rapporter L-aħħar vot, l bozz ta' rapport ta' Sur Zermoza, fuq rapport juri monitorat tal-applikazzjoni tal-Liġi tal-Unjoni, rapport annwali 2014. Kompromess AA favur kontra stenzjonijiet taddi, kompromess A favur kontra stenzjonijiet taddi, kompromess B favur kontra stenzjonijiet taddi, emenda 12 favur kontra astenzjoniet taddi, emenda 13 favur kontra astenzjoniet taddi, emenda 14 favur kontra nivverifikaw fuq 14. Vot miftuħ. Close. Maluq. Vot malu taddi. Emenda 15 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Kompromess B A, favur, kontra, astenzjoniet. Taddi, kompromess C, l-ewel parti, favur, kontra, astenzjoniet. Taddi, tini parti, favur, kontra, astenzjoniet. Taddi, kompromess D, favur, kontra, astenzjoniet. Taddi, Kompromiss. E. Żewġ partijiet. l ewel parti favur kontra astensjonijiet taddi. tini parti favur kontra Nivverifikaw fuq tieni parti, vot miftuħ. Vot maluq. Taddi. Emenda 30, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix, 30 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nivverifikaw, skużawni. Li FDD jidru li ma favur. Vote is closed. Mot malu. Ma taddix. Kompromess F fedaw favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 38 favur. Kontra. Nivverifikaw 38, vot miftuħ. Vot maluq ma taddix, 39 favur kontra stenzjoni taddi, paragrafu 6 test oriġinali favur kontra astenzjoni taddi, kompromess H favur kontra astensjoni taddi, emenda 48 favur kontra astensjoni taddi, 49 favur kontra astensjoniet taddi, 50 favur kontra Astenzjonijiet ta' ma taddix anzi. Kompromess I favur kontra Ta' taddi. Emenda 55 favur kontra astenzjonijiet taddi. 56 favur kontra astenzjonijiet. Nifverifikaw vot miftuħ. Vote is closed. Vote malo. Taddi. Kompromess ġej, favur, kontra astenzjonijiet. Taddi. Emenda 63, favur, kontra astenzjonijiet. Vot miftuħ. Verifika fuq 63. Vot maluq ma taddix. Kompromess ka favur kontra astenzjoniet taddi. Emenda sebajn favur kontra astenzjoniet. Naħseb taddi, nivverifikaw vot miftuħ. Vot maruq. Taddi, vetu sebajn, favur, kontra stenzjoniet taddi, Kompromess L favur kontra astenzjonijiet taddi. 78 favur kontra astenzjonijiet. Nivverifikaw 78. Jgħid il-President, vot miftuħ. 78, skużawni. 78. Vot mif, vot malu. Ma taddix. Nivvotaw issa fuq test kif emendat. Vot miftuħ. Vot nominali. Vote is closed. Vot malu. 30 favur, 24 kontra, 3 astenzjonijiet, taddi, proset il-rapporter. Nistaw nikkonkludu hawnhekk. Il-laqa tagħna, il laqgħa li jmiss nhar it tnejn wara nofsinhar. It-23 ta' Mejju mit-tlieta sa' seba' u nofs. Sansi sa' sitta u nofs. U tlieta mid-disa sa' nofsija. Grazzi ħafna. Nalqgħu hawnhekk il-laqa.